is-suġġett. Issa, fuq l-agenda tagħna għandna ir-rapport ta' Pablo Zalba Bidegain u Gerben Jan Gerbrandi fuq eh, il-kejl ta' l-emissjonijiet fis settur tal-karozzi. Mela ħanaddi immedjatament il-kelma l-rapporter l-onorevoli Zalba di Begain. Pablo. Grazie ħafna President, kważi sena ilu Volkswagen ehm, ikkonfessaw u d-dim l-Aġenzija tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Istati Uniti li kienem eh, dbabiz fil-mekanizmi sabiex kun nistaw jaddu il-provi tal-emissjonijiet u kienem l-omonizjoni tal-prodotti tagħhom fil-Stati Uniti. Issa mistoqsija li rridu namlu hija din. Għaliex? ma skoprejniex b'dan l-iskandlu fl-Unjoni Ewropea. Għaliex fl-Unjoni Ewropea ma konniex kapaċi li niskopru frodi bħal din. u għadċar li it-tweġiba miex wahda faċli imma hemm ħafna fatturi nixtieq niddiskuti fl-imkien ma'kom li forsi spjegaw dak il-ġara. L-ewwel net ovvjament kien hemm nuqqas ta' Ewropa, nuqqas ta' Ewropa speċjalment minħabba li memx integrazzjoni bizzejiet. Jena mandi lebda dubju li, li kikuk aħna konna Stati Uniti tal-Europa reali dan l-iskandlu ma kienx jista' isir. Imma jina ċert u koll li li kiku aħna konna l-Istati Uniti tal-Europa il-konsumaturi, il miljuni ta' Ewropej li kuljum jużaw karozza kiku kienu ikunu aktar protetti. Imma laqqas għandi dubju li li kiku aħna għakenna sistema ġudizzjarja waħda il-konsumaturi Ewropej ċertament huma aktar protetti. Dan kollu jispjega għalfej wassal għal din is-sitwazzjoni għal din is-sitwazzjoni. Imma leġiżlazzjoni vaga li kienet immexija fi żmien il-Kummissarju Verhoeven jispjega wkoll għalfej aħna mar nexxinniex niskopru dawn l-iskandlu aħna dan l-iskandlu. U dak li huwa importanti huwa għaliex dan l-iskandlu seta' iseħħ Minn barra dan naħseb li hemm nikritikaw nikkritikaw nanfusna nfusna għaliex il-Kummissarju Verhoeven fil-fatt kien innegozja f'din il-Kamra maħut mal-kollegi tagħna negozjati li mbagħad fi żmien rajna li ma kinux biżejjed. Mbagħad kien hemm il-Kummissarju Tajani u ipprova eh, E, Iprova e, iżejjen l-affarijiet biex ikonna leġizlazzjoni li tkun tista' tnaqqas l-emissjonijiet tal-NOx. F'din il-kamra stess kien hemm rapport fejn aħna konna konxi tal-diskrepanzi bejn it-testijiet waqt li wieħed ikun qed issuq fil-verità u t testijiet li jsiru fil-laboratorju. Jiġifieri għamilna dak kollu li kien hemm bżonn li jsir. Jiena naħseb li jista' wasal iż-żmien ħarsu li l-ġejjieni. Dak li jridu ċittadini ta' din il-Kummissjoni tal-Kumitat tal-Riċerka huwa ovvjament li jkunu nafu l-verità imma ħaġa oħra li importanti ħafna li nagħmlu proposti sabiex immexi qudiem miżuri li ma jippermettux li frodi bħal dawn ikomplu iseħħu jerġgħu iseħħu. Jiena m'għandix dubju li l-kollegi kollha tiegħi ħajaqblu li aħna nippruvaw naslu għal dan il-punt il-kriżijiet jatuna opportunità u mem ebda dubju li din hija eh, il-kriżi li il-settur tal-karozzi kellu bżon sabiex jadotta ruħu għal eh, realtà tal-seklu 20 li ħafna iżjed eh, eżiġenti mal-emissjonijiet, eżiġenti mal-forum ta' mobilità hemm bżonn li aħna nkunu konxi li it-tul ta' 12 miljon familja eh, qed eh, jilabu hawnhekk Hemm bżonn inkunu sodi mhux biss biex niggarantixxu il-tħul ta' dawn il-familji imma b'mod partikolari sabiex natuhom ġejjieni aħjar. Għal xejn noqogħdu najdu li Iva missu konna nafu b'din il-frodi, issa rridu naraw ħanamlu issa li niskopru il-verità u inħarsu lej il-ġejjieni. Kien verament pjaċir li naħdem mal-kollega Olandiż Jiena nittama li ħankomplu naħdmu flimkien fil- xur li ġejjin flimkien ukoll mal-Shadow Rapporters kollha l-oħra. Grazzi ħafna Onorevoli Rapporter se ngħaddi l-kelma li Reporter liħor l-Onorevoli Gerbrandi għal erba' minuti. Ngħaddi l-kelma. Iva, grazie ħafna sur President, nishtiq nibda billi nirringrazzja lil ehm, kollega rapporter tiegħi Pablo Zalba għal ħidma eċċellenti li għamel sissa u jiena qed nistenna bil-ħerqa li naħdmu flimkien ukoll fix-xhur li ġejjin. Dan ir-rapport ta' nofs iż-żmien huwa primarjament bħala proċedura kien hemm raġuni għal dan għaliex aħna għadna kif bdejna bix-xogħol tagħna. Iżda hemm punt politiku b'saħħtu ħafna f'dan ir-rapport li aħna nitolbu lill-Kummissjoni sabiex tikkopera b'mod aħjar u b'mod ħafna iżjed maġġel mal-ħidma tal-kumitat tagħna. Dak kien il-każ meta aħna adottajna dan ir-rapport fil-kumitat intermedju eh, dan dan rapport intermedju fil kumitat u ngħid li l kummissjoni verament zdidet il-kooperazzjoni tagħha u nittama li nkomplu mixin hekk. Sissa l kumitat tal-Inkjesta tagħna ġabret ħafna provi tekniċi, tkellimna man manifatturi tal-karozzi, produtturi mill-teknoloġiji ehm, tal-emissjonijiet, tal-kontroll tal-emissjonijiet, eh, produtturi tal-software, eh, akademiċi, NGOs, ġviri il-parti teknika sissa għamilnija Issa għadna kif bdejna bil-aspett politiku tal-inkjesta tagħna kellna smieħ ma' firxa sieħa ta' kummissari. Nibdew Blex kummissarju Dimas, Potocznik, Verhoirigen, eh, Tajani u l-bira fil-axija anka mal-kummissari mal eh, Bjerċkowska u Vella eh, li huma il-kummissari attwali. Aħna verament qed nistennew bil-ħerqa smieħ mal-Ministri tal fuq livell nazzjonali fil-ġimgħat li ġejjin u nixtieq nitlob lil dawk il-Ministri li għadhom ma fkonfermawx l-attendenza tagħhom sabiex jagħmlu dan. Demokrazija Ewropea tfisser ukoll li l-Ministri nazzjonali huma responsabbli għall pożizzjoni tagħhom fl-Ewropa kan nisimgħu wkoll eh, l-EPA mill-Amerika kif ukoll l-awtoritajiet tat-tip tal-approvazzjoni tat-tip li huma fuq livell nazzjonali. Sissa skoprejna, Ovvjament skoprejna li għawek qed nitkellmu fuq xi ħaġa ħafna kbar milli sempliċement il-każ tal-Volkswagen. Rajna li hemm eh, manifatturi oħra tal-karozzi li qegħdin innaqsu il-teknoloġija eh, tal-tnaqis tal-emissjonijiet meta u ċertu temperatura jew inkella 22 minuti, jiġifieri wara ċertu ċiklu, jiġifieri il-problema hija ħafna kbar milli sempliċement il-Volkswagen. Dija xi ħaġa rridu nisplorawha iżjed tard Minn barra dan għandna ħafna mistoqsijiet ukoll fuq ir-rwol tal-istati membri. Aħna naraw li iva l-implementazzjoni kienet dajfa u anka l-infurzar tal leġizlazzjoni Ewropea kienet dajfa. U din hija xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu mill-qrib mal-Ministri. Punt ieħor li għadna qegħdin nippruvaw e, niskopru hija għalfej domna daqshekk biex nizvilupaw dan it-test reali tal-emissjonijiet. Ta, ta, ta fil-2007 għalli suppost indu dan test ikun lest fi żmien sentej imma aħna nafu li għaddew ħafna ħafna iżjed snin qabel ma ġi u din hija xi ħaġa rridu nikkonsidrawha wkoll. Fl-aħħar nett għaddit sena minn meta smajna bl-iskandlu. Minn dakinhar għamilna ħafna iżda għatem miljuni u miljuni ta' karozzi diesel fit-toro Ewropej li mumiex konformi għal leġislazzjoni kurrenti u din hija xi ħaġa li diskutejnija anka lbieraħ bieraħ mal-Kummissarju Bjankowska u jiena verament kuntent bl-approċċ b'saħħtu tagħha issa qegħdin nistennew li fi żmien ġimgħat ħajkonna eh, proċeduri ta' ksur imma din hija xi ħaġa li xorta waħda rrid nifukaw fuqha. U anka ir-recall ta' ċertu vetturi li għadhom din hija xi ħaġa li għadha bbażata fuq approċċ volontarju. Jiena verament qed nistenna x-xhur li ġejjin, aħna qegħdin nikkonkludu ir-rapport tagħna f'Marzu tas-sena d d u nittama li nkunu nistaw nisiltu mhux biss konklużjonijiet dwar x'ġara fil-passat, qed nittama imma li nkunu nistaw nieħdu lezzjonijiet għal ġejjieni għaliex din forsi hija l-iżjed parti importanti tal-inkjesta tagħna. Grazie ħafna onorevoli rapporter se ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Bienkowska ngħaddi l-kelma lilek. Grazie ħafna Sur President, membri onorevoli. Dan huwa dibattitu importanti Nixtieq nirringrazzja żewġ rapporters għal ħidma tagħhom minna kważi sena minn eh, meta faqqa dan l-iskandlu tal-Volkswagen għaddew aktar minn sitt xhur minn meta beda x-xogħol tiegħu l-kumitat dwar l-inkjesta dwar l-emissjonijiet u dan kien perjodu ta' ħidma intensiva ħafna kemm mal-Parlament kif ukoll l-Kummissjoni nista' nassigurakom li jiena l almu tiegħi sabiex naġixxi b'kooperazzjoni sħiħa u ehm, u jina impenjata li nkompli nagħmel hekk biex nikkopora bis-sħiħ mal-Parlament fix-xhur li ġejjin u sat-tmiem tal-ħidma tal-Kumitat ta' Inkjesta jiena għamilt da kollu l-istajt biex nwieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħkom, naf li mintom sodisfatti mija fil-mija, imma aħna ipprovajna namlu l-almu tagħna u ħankomplu namlu dan. Jiena konvinta li dan huwa l-aħjar mod kif niskopru nizvelaw il-fatti kollha u nikkonkludu fuq kif nistgħu nimxu l għall kummissjoni bħala leġislatur għall istati membri fit-tentattivi tagħhom sabiex jinfurzaw il-liġi kif ukoll għall-industrija sabiex tkun kredibbli moderna u konxa minn perspettiva ta' ambjent. Aħna l-estilna nejnu kemm nifilħu imma Aħna qed nippretendu li anka l-istati membri ikunu trasparenti u jikkoperaw. Kummissjoni stiednet l-istati membri sabiex jinvestigaw il-preżenza ehm, ta' dawn dan it-tamir fil-vetturi tagħhom Sissa erba stati membri, Renju Unit, il-Germania, Franza u l-Italja ħejjew dawn ir-rapporti li tlabna. Dawn ir-rapporti huma disponibbli għal Kummissjoni u anka għal pubbliku ġenerali. Riċentement, fit-tmim ta' Lulju, il-Kummissjoni batet lill parlament l-ewwel perspettiva fuq l-investigazzjoni nazzjonali, imma sfortunatament m'għandniex l-istampa sħiħa sissa. Id-dejta li intbatet mill-Istati membri miex kompluta, miex sħiħa, u għatem ħafna punti pendenti li hemm bżonn ta' ħafna informazzjoni teknika. Aħna u jiena personalment diżappuntata ta' situazzjoni kifini bħalissa, għanna bżon din l-informazzjoni teknika sabiex inkunu nistaw namlu eh, evalwazzjoni indipendenti fuq dak li fil-fat ġara. Jiena insistejt ma l-Istati membri sabiex din l-informazzjoni tintbat lill-Kummissjoni u ħankompli ninsisti Fl-istess ħin komplu nagħmlu monitoraġġ ta' kif eh, għaddejja l-investigazzjoni nazzjonali. Għanżid xi ħaġa fuq dawn il-field devices dawn ġew projbiti fl-Unjoni Ewropea għal aktar minn 18 sena, 18 il-sena. Id-dispożizzjonijiet legali fuq dawn il-field devices huma ċari, field devices. Eh, ħadd qatt ma ddubita dwar dawn ir-regoli jew l-implementazzjoni tagħhom jekk huma ma jonorawx il-regoli hemm bżonn ta' konsegwenzi għaliex din hija liġi. Jiena lesta li ngħin sabiex nassiguraw li jkun hemm interpretazzjoni koerenti tar-regoli fl-suq intern kollu kemm hu, u għalhekk jiena offrejt fil kima servizzi tiegħi li nagħti gwida prattika lill awtorijiet nazzjonali fuq kif x'għandhom jagħmlu dwar dawn il-tip ta' eh, sistemi ta' approvazzjoni tat-tip Jina fil-ċuża li dan ħajwassal għal approċ komprensiv fil-territorju tal-Unjoni Ewropea. Aħna l-koll nafu li il-problema bħalissa hija l-infurzar. Aħna ninfaċċaw din is-sitwazzjoni minħabba li l-infurzar kien eh, laxk u s-sorveljanza tas suq kienet laxka. Aħna proponejna li nbidlu dan u ninfurzaw il-sistema kurrenti sistema ġdida ta' supervizjoni u eh, kontroll ġdid bejn l istati membri fl-imkien ma' pini, eh, huma e, kruċjali biex insolvu dawn il-problemi li qegħdin niffaċċaw. Daw ħajjejnuna biex ukoll nerġgħu nagħtu l-fiduċja lill-konsumaturi tagħna għaliex il-fiduċja ħadet daqqa kbira. Il-Kummissjoni ippreżentat il-proposta tagħha fi jannar ta' din is-sena Issa fidejn il-Parlament Ewropew u il-Kunsil biex jiddeċidu huma l-ebda Mm, pożizzjoni ma tlaħqet fil-Kunsil sissa aħna nixtiequ naħdmu fuq il-labbozz tal-rapport tas Sur Dalton eh, biex nimxu qudiem kemm jista' jkun malajr imma wkoll sabiex nadottaw il-proposta kemm jista' jkun malajr ukoll. Ir-reżistenza jew riluttanza tal-tibdil eh, hija xi ħaġa li taqtanna naqra qalbna biex nirnexxu għanna bżon l-appoċ tagħkom biex inżommu il-livell ta' ambizzjoni ta' din il-proposta. Il-ħidma ta' dan il-kumitat jista' juri kemm fil-fatt huwa importanti għas sistema tal-approvazzjoni tat tip tagħna. Għalhekk nitlobkom il koll sabiex tindirizzaw il-passat imma twittu tri għal u koll. Għax jekk le, ħidma, sena sħiħa ta' ħidma intensiva ħafna mhux ħajrnexxila twassal għal riżultati tangibli. Aħna nkomplu nikkoperaw magħkom bisħiħ fix-xhur li ġejjin. U ovvjament irid ngħid ukoll il-Kummissjoni tilqa dan ir-rapport intermedju tagħkom u nittama li kemm tneqsew xi ħadd tagħna ħajkonna suċċess fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Kummissarju, issa ejja nisimgħu Eh, l istarijiet tal-gruppi politiċi. Mela, tinsewx li għanna l-votazzjoni rridu naslu fil-ħin, nitlobkom li f'din il-fazi tużawx il-blue cards. Mela, l-ewel, l-onorevoli Karenx għal PPE, zewċ minuti. Grazzi, Sur President, Signora Kommissarju, Signori għaddew sitt xhur. Kenna ħafna smih, kenna ħafna eh, xhieda, ħafna smajna l-esperti mill-NGOs, mill-manifatturi, il-fornituri tal-karozzi kif ukoll kummissarji ta' qabel u ta' wara Issa xejn niddiskutu. Mela, kif wasalna għas-sitwazzjoni li sabu fiha lum Kif aħna fl-Ewropa wasalna f'din is-sitwazzjoni. Għal raġunijiet ideoloġiċi kena priorità ewlenija li naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. U bħala riżultat ta' dan, Ipprovajna nużaw il-magni diesel u ninfluenzaw l-imġiba tal-konsumaturi, imma injorajna ħaġa. Ġifiri, li id-diesel jipproduċi inqas diossidu tal-karbonju imma jipproduċi ħafna iżjed NOx. Li jagħmlu ħafna u ħafna ħsara lis saħħa Għalhekk aħna injorajna il-fatt li kien hemm is-side effects li jagħmlu ħafna ħsara lis-saħħa. Meta adottajna l-standard tal-Euro 6 fl-2007, il-problema ta' l-emissjonijiet kienet għadha ma ġietx solvuta u l-fatt li l-emissjonijiet huma ħafna ola eh, meta wieħed ikun verament qed meta mqabbel mal-testijiet li jsiru fil-laboratorju. U kien hemm biss monitoraġġ nazzjonali ta' dan u mhux eh, monitoraġġ Ewropew hemm bżonn nitalmu xi ħaġa minn din is-sitwazzjoni, m'għandniex ninjoraw l-effetti sekondarji hemm bżonn li niżviluppaw testijiet li fil-fatt jirriflettu il-kundizzjonijiet reali tas-sewqan u hemm bżonn ikun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-istati membri. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Van Bremt. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju kollegi. Palma qalet il-Kummissjoni eh, għaddit eh, sena issa minn l-iskandlu tal-Volkswagen u aħna konna xukjati, xukjati minħabba l-imġiba ta' wieħed mill-ikbar u l-iżjed kumpaniji Ewropej ikoniċi li pruvaw iżidu il-profitti tagħhom ehm, għaskapitu tal-pjaneta u n-nies. Imma aħna xukajna ruħna u koll għalix ma kienux l-istituzzjonijiet Ewropej tagħna jew inkella ħawaħet minn ħafna awtoritajiet ta' sorveljanza tas su jew tal-approvazzjoni ta' tip li skoprewa imma ġi skopruta fil-Istati Uniti. Għalhekk deċidejna li nħanaħtru kumitat ta' inkjesta eh, biex inħarsu lejn l-amministrazzjoni ħażina imma biex nassiguraw ukoll li nibqaw mixin b'mod tajjeb dan eh, eddet eh, il-fiduċa tal-konsumaturi. Issa edin f'nofs iż-żmien u id-dunajna li mhumiex biss il-Volkswagen kien hemm manifatturi oħra li eh, tfew il-kontrolli tal-emissjonijiet taħt firxa sħiħa ta' kondizjonijiet u dan wassal sabiex wara 10 snin issa għandna spiċajna iżjed emissjonijiet u s-sistema legali qed tinkiser. karozza diesel medja eh, temetti 4 u 5 darbit aktar Signora Komissarju, aħna konna kontenti ħafna bl-istqarrija tiegħek il-bira hemm bżonn nqisu li aħna rridu naġġustaw is-sitwazzjoni kif inhi bħalissa. Il-karozzi li għandhom eh, strategiji tal-legal feed issa edin jitħlu fis tagħna. Ix-xar ġej ħankur qegħdin nifokaw fuq l-istati membri. U dan ukoll ħajkun importanti ħafna. Pala President tal-Kumitat jiena nittama li aħna il koll fl-imkien mal-Kummissjoni mal-Istati membri imma b'mod partikolari fil-kumitat tagħna eh, nelbu l-problemi minn gruppi oħra u eh, nkunu eh, maquda biex insolvu din il-problema. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma l-Sur Henkel għall-ICR. Għandek design sekonda. Signori, Apparti il-aġir eh, ħażin tal-Volkswagen, il-Kumitat tal-Inkjesta ħares li kollin il-fallimenti tal-Kummissjoni Ewropea anka Gunter Verheugen li kien il-komissarju eh, ta' qabel eh, kellu jammetta meta jinsaqsejtu li direttiva Ewropea ma kienieċ ċara biżejjed. Irridu nirrikonoxxu wkoll li id-direttiva tal-emissjonijiet Amerikana titlob ħafna iżjed minn dak li għanna aħna. U palma semma kienu l-Amerikani li kixfu din il-situazzjoni, mux aħna. Mela, xinu ma il- ehm, xini l-loġika ta' dan l-ewel net aħna tolbu l-Kummissjoni meta tkun qed il-negozja fuq it-TTIP sabiex tindirizza wkoll l-armonizzazzjoni tad direttivi tal-emissjonijiet għal vetturi, u tqis ukoll l-ola livell fost iż-żewġ imsieħba. Dan din għandha żewġ vantaġġi li ewwel net ħattejbi l-ħarsien għal miljuni ta' persuni fuq iż-żewġ eh, naħat tal-Atlantiku li jiġu mħarsa minn emissjonijiet li għamlu ħsara u t-tieni net l-ispiża għall iżvilupp u l-produzzjoni ta' sistemi ta' emissjonijiet differenti jitnaqsu. Tielet net il-vantaġġi ta' ftejim ta' kummerċ ħieles jistaw narawhom b'mod ċar. Huwa hekk li l-Kummissjoni seta tindirizza din is-sitwazzjoni kritika u jkollha aċċettazzjoni wiesa għal TTIP. Grazie ħafna għad il-kelma issa l-onorevoli sofa għazewċ minuti u nofs. Obċenum Evropsk. Grazie ħafna sur President, Kommissarju. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea sissa ma kellomx il-fatti komprensivi u oġġettivi ta' fil-fatt ġara. Il-mandat tal-Kumitat jagħmel mistoqsijiet ċari dwar il-fallimenti allegati minn naħa tal-Kummissjoni u l-Istati membri. Il-suppost ġiet imdaħla miżura fuq l-apparat il-field devices u din ma ġietx introdotta. Emissjonijiet minn sewqan reali missom ġew imkejla u dan kieku ma kienx ikun il-kas li kieku ma kienx l-Istati Uniti li nduna huma. Il-Kumitat tal-Inkjesti semat esperti jgħidu li issa ilhom jafu ftit bil-problema li il-karozzi diesel eċedew il limiti tal-RDE u setaw jużaw mezzi differenti biex xorta waħda jgħaddu testijiet. Minnaħal l-oħra, il-Kummissjoni Ewropea tajt li ma kienx hemm amministrazzjoni ħażina jew falliment li wieħed jaġixxi u qalet li ma kienx konxa ta' irregolaritajiet. Aw ħafna mistoqsijiet li mhux qed jiġu mwieġba. Jekk aħna ma natux tweġibiet ċari, mhux ħankunu nistgħu nerġgħu nagħtu il-fiduċja ta' lill-ċittadini tagħna u jiena għalija personalment dan huwa l lan primarju tagħna. Għalhekk jiena nitlob li rapporters sabiex jipproduċu rapport aħari li huwa ċar u li huwa faċli ntuża mill-utenti għaliex kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandu jkun jista' jara b'mod ċar fir-rapport eżattament x'ġara u min huwa responsabbli għal dawn ir-regolaritajiet li ġew skopruti aħna nemnu li l-inkjesta tagħna għanda toħroġ b'ħafna iżjed konklużjonijiet, hemm bżonn li nitalmu minn din l-investigazzjoni, hemm bżonn li l-lezzjonijiet ngħadduhom lill-leġiżlazzjoni ġdida, partikolarment fuq type approval u il-kejl tal-emissjonijiet. U hija l-industrija tal-karozzi Ewropea kollha qed tistenna riżultati tax-xogħol tagħna. Ħolqot aktar minn 12 il miljun eh, impjieg fl-Ewropa. Għalhekk jekk nistennew aktar, ħankunu qegħdin nispiċċaw inxekklu l-iżvilupp tal-industrija tal-karozzi. Qed nara li mawx rappreżentant tal-Kunsill hawnhekk dan huwa żball kbir li xina nemmen li dan għandu jkun sforz mill-istituzzjonijiet kollha sabiex ikonna tweġiba ċara. Grazzi. Gwe onorevole. Grazzi ħafna sur kotis għal minuta u nofs għal-Grupp Konfederali tal-Xelluk Maqut Ewropew. Grazzi ħafna, President. L-ewwel rapport jillimita ruħu għal pjan ta' ħidma u dan ma jfissirx illi ma wasalniex għal konklużjonijiet, anzi. U wara smieħ u mbagħad l-istudju tad dokumenti joħroġ ċar illi hemm responsabiltajiet politiċi importanti. Il-valutazzjoni tal-2010 kif ukoll studju tal-Ċentru Komuni tar-Riċerka tal-2013 ikkonfermaw it-tnejn li huma illi kien hemm il-possibilità illi imbidlu dawn il-kejl. Imma ma kienx hemm azzjoni meħuda u għalhekk il-Komissjoni kienet taf li kien hemm lokal frodi imma m'għamlet xejn għax ma kienx hemm għarfien ta' każijiet speċifiċi u l-Istat membri anki jekk ġew informati m'għamlux xi verifika min-naħa tagħhom. Anki jekk eh, kienu jafu illi l-emissjonijiet reali kienu fuq livell iktar qoli, ma ġewx mitlubin dawn il-verifiki f'ħin reali ġifiri kien hemm nuqqasiet ħafna minn naħa tal-Istati Membri kif ukoll tal-Kummissjoni fl-implementazzjoni tal-liġi komunitarja u anke sanzjonijiet. Ħamma noqgħodux eh, ħanitkellmu mingħajr tlaqliq il-pressjoni min naħa tal-industrija. Pressjoni b'saħħitha ħafna kif ukoll l-indiċi tal-ħarsien tal-intrapriżi multinazzjonali waslu għal dan l-iskandlu għax il-frodi tal-Volkswagen miex waħedha, aħna eżis kollegi se nkomplu bil-investigazzjoni tagħna bl-inkjesti tagħna se teċitaw pressjoni iva skont il-każ. U se nkomplu wkoll nikkooperaw mar-rapporter biex naslu għal riżultati konkreti dejjem blan illi irraznu il nwaffqu kull prassi illegali illi jfisser liħ illegali skapu ta' ċittadini tagħna. Issa Isem il-ħodor is-sur Turmes. Mikrofonu? Iva jinaw jgħat eh, President, grazzi ħafna. Sena wara l-iskandlu. Fir-realtà l-iskandlu tal-industrija tal-vetturi kollha kemmi. F'April tal-2014 l-awtoritajiet Amerikani jirċevu dejta dettaljata fuq diskrepanzi ma kienu jafu xejn fuq dawn il-field devices u l-autorit Amerikani xamlu. Huma talbu il-Volkswagen u saqsom mistoqsija sempliċi ħafna jekk joġobkom tistgħu tispjegaw id-diskrepanzi bejn it-testijiet fil-laboratorju u il-rata olja ħafna ta' emissjonijiet fuq it-triq. Laqa waħda kien hemm xi ħames laqat imma kollox gideb u 15 il-xar iktar tard l-autoritet Amerikani jgħidu daqsek u Volkswagen kella tammetti każijiet massiċċi ta' frodi. Mat il-Volkswagen provat tagħmel operazzjoni eh, ta' jitolbu lura il-vetturi waħda biss 60 ma tittielet. L-autorità Amerikani kellhom mistoqsija sempliċi ħafna jekk joġobkom u runa illi l-emissjonijiet tagħkom qed jirrispettaw il-liġi wara ir recall Wara ġew mitlubin lura il-vetturi ma' Volkswagen ma setax turi ħaġa bħal din u għalhekk l-azzjoni numru 3 ġiet il-kumpens għall konsumaturi u multi kbar għax ma rispettawx il-liġi. U għalhekk Obama u l-amministrazzjoni tiegħu m'għamlu xejn ħlief huma għamlu dmir tagħhom, hemm industrija li tikkommetti l-frodi u huma ovvjament eh, jgħidu li huma ħatin maħna fl-Ewropa x'għamilna. Kena l-istess informazzjoni pal-Amerikani imma fix-xitwa tal-2009 u 10 ġifir snin qabel u l-Kummissjoni l-Istati Membri laqqas biss id-derba ma saqsow lill kumpanija l-istess mistoqsija jekk ġobkom spiega diskrepanza bejn it-testjar fil-laboratorju u dak fuq ir-rotot. Ma kienx hemm ksur apparentament. U l-ek il-Komissjoni għal parti minn din l-omerta. U għalek din naraw l-istess azzjoni tal-vetturi li iġo mitlubin l-ura issa ġiet ammessa u koll mill-KBA u għalek għaw min qed jarra bil-konsumatur anki bil-logo uffiċjali tal-Gvern Ġermaniż inkom tiġu illum u ma ħadtu xejn, ma qattu xejn, mamlu xejn fuq din ir-rikol. Għaliex mamlu xejn, kumbat niġu għal kumpens u la, la komplensens u għalek rekapitolazzjoni il-Komissjoni Juncker tiddeċiġi hawnhekk u tajt trid ikollha iktar fiduċja fiha imma minna razzjoni mingħajr azzjoni fuq il-kumpens u għalhekk bidlin l-imġiba tal-Komissjoni Juncker qatt maħna se jkollna l-fiduċja ta' ċittadini tant għandna bżonn. Grazzi. Grazzi lilek issa is l-Onorevoli Evi għall-IFDP. Grazzi ħafna, President. Minkejja l-istennijiet dajfa tal-effiċenza tal-Komitat tal-Inkjesta jina żgur naf illi ħarġu ħafna dettalji utili biex inkun nistgħu identifikaw kemm kienet imċajpra din is-sistema tal-immigrazzjoni tal-vetturi, il-kontroll tal-emissjonijiet tagħhom. Ħaġa waħda hija ċerta, dawn il-field devices huma biss ftit mill-iskandlu tas-sistema kompletament ma nixtaqx intawwa imma nixtieq inuħu din l-opportunità fil-plenarja biex ngħid pubblikament illi r il rapport tal-inkjesta fuq il-vetturi eh, tad diesel fl-Italja dan kien rapport mill-Ministeru tal-Infrastruttura tat Trasporti tal-Italja huwa insult għal ħidma tal-Kumitat tal-Inkjesta dan il-Parlament u l-iktar huwa ħafna offensiv kontra ċittadini Ewropej illi stoqilhom serjetà, kompetenza u trasparenza min-naħa tal-istituzzjonijiet. Ir-rapport mhuwiex sħiħ ħalli barra ħafna affarijiet u l-inkjesta fuq il-15 il-vetturi li fil-bidu tar-rapport jiġu msemmin għandhom proċeduri differenti ma' parti mill-arsija jew l-elqas bisnafu għalek għalhekk il-vetturi Fiat u ma testati fil-laboratorju f'Turin u l-oħrajn f'laboratorji differenti tas cnr u għalhekk nitilfu il-traċċa ta' ħafna modelli eh, tal-ġipu tal-fjat u dawn eh, laqas biss jidhru fit-tabelli tad-dokument u huma l modelli fejn hemm l-iktar sospetti illi għandhom tamir li huwa sospett li huwa illegali jider illi wara 22 minuti jifqu u wara iċ-ċiklu ta' testjar ta' magalazzjoni u fil-modell liħor e, raw fit testjar fil-laboratorju illi kienem tlet darbit iktar ta' dawn l-emissjonijiet u għalek aħna għedin naraw kif il-fjat t-prova taħbi dak li qed tagħmel u il-moviment ta' Cinque Stelle jgħid dan huwa of dinja offiża kontra l-Kumitat tal-Inkjesta kif ukoll ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna l-Onorevoli Prezzel għalli NF żewġ minuti għad dispożizzjoni tiegħek. Herr President. Grazzi ħafna, President. Signora Kommissarju. Apparti il-fat illi l-Volkswagen ovvjament kisret il-leġislazzjoni. Sibna wkoll xi affarijiet oħra sinna affarijiet oħra minħabba is-smih li kien hemm qegħdin naraw li l-Kummissjoni apparentement ma kellix bisejt opportunitajiet biex tivverifika l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni imma il-ħilit li kellha biex tikkontrolla leġiżlazzjoni kienu eh, ċari. Uh, U għalhekk e, kummissarju kien hemm iktar minn għajdut għal dawn l-aħħar snin fuq il-fatt li hemm problema mal-Volkswagen kif ukoll ma' industri ta' manifattura ta' vetturi oħra. U għalhekk. Int saqsej tal-informazzjoni teknika mill-Volkswagen issa biss u ma mit xejn dan il-qasam. U forsi Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq l-azzjoni li ħadd kontra l-istati membri li għandhom obbligi f'dan il-qasam m'għandekx eh, sistema ta' kejl eh, tal-kwalità fil-leġislazzjoni jidrinna. U għalhekk, sinjuri, jekk se nieħdu leġislazzjoni bis-serjetà fl-Unjoni Ewropea kien xtiequ nittrattaw l-affarijiet fuq livell komunitarju, hemm bżonn il-kriterju li jkun hemm sistemi tal-kejl tal-kwalità. U minflok dak li qed u huwa independu fuq il-ħiliet u l-arfin ta' entitajiet Amerikani. U l-interessi ekonomiċi li eh, varjaw minn tagħna minn dak tal-Amerika ovvjament jista' jkun fattur determinanti ma nistgħux inkunu imexxin kif iridu mill-Amerikani u importanti li aħna niżviluppaw l-inkjesti tagħna stess u niksbu r din hija xi ħaġa rependa bżonn tagħmel. Ma nistgħux naċċettaw illi Volkswagen tħallas danni biss u nasib li hemm bżonn nagħmlu investigazzjonijiet fuq kumpaniji oħra issa dejjem il-gruppi politiċi, is-sur Giseke għal żewġ minuti mill-PPE. Jiena se il kollegi kollha li qabel ma mmur l votazzjoni Jekk joġobkom rispettaw il-ħin allokat lilkom. Sur Gizeke, jekk joġbok, iva grazzi ħafna President, Aziza kummissarju Aziz kollegi. Edin naraw issa f'nofs triq il-xogħol tal-Kumitat tal-Inkjesta u għamminna ħafna xogħol tekniku jina perswas li għamilna progress sinifikattiv se nkomplu għaddejjin hekk Ovvjament, dinja kwistjoni politika l-aħħar hemm dejjem kollegi li jgħidu illi kien hemm min kien jaf il-Komissjoni fuq dawn il-field devices ma m'hemmx provi f'din l-aħħar ġimgħat l-ispekulazzjoni kretada għaddejja. Is-sur Bonoċnik kif u kur wkoll u eh, ċefa witra fuq il-feed devices jina ma nistax nsib prova tanġibli għax Potoċnik qal li l kumitat li ma kienx jaf li dawn id-devices kienu jeżistu. Għaliex eh, kieku eh, hemm din litra li kieku ma kienx jaf u għalhekk l-affarijiet qegħdin f'nofs triq u nittama illi ma jkunx hemm min jipprova jidentifika b'mod politiku l-affarijiet nittamaw fil man nofs tal-mandat tagħna nkunu iktar effiċenti Intkom tafu li hemm diskrepanzi bejn kejl fuq il-toro u il-kejl fil-laboratorji. Aħna favur introduzzjoni tal-RTT test u nittamaw li dan nistgħu nagħmluh pass maġax ilna nitolbuh tal l-aħħar għaxar snin. Naqblu il-koll illi wasal il-waqt tal daw it-testijiet. L-ewwel konna l-fatti fidejna u ħema nqodux eh, natu da kuħati li ħormu wiex, anzi nkomplu għaddijin u ma nħallux minn jarqabina. Issa is sur dans għal żewġ minuti. Iva, kif intqal, għandna bżonn naraw dak il kumitat qed jagħmel. Issa din hija sitwazzjoni u smajna illi kien hemm deċiżjoni maħuda wkoll fil-passat biex morru f'sitwazzjoni eh, fejn għandna livelli għolja ta' dawn is-sostanzi noċivi anke għal dawk li l effetti kollaterali ta' CO2 u għadna li hemm nuqqas rfin, ta' provi fuq l-effett ta' diesel fuq is-saħħa pubblika imma parti minn raġuni għaliex ma ħarġitx din il-prova kienet imħabba ħafna responsabilità li jeżistu fil-loqsfa attwali biex jiżguraw li ħadd ma jerfa' responsabilità sħiħa dak li ġara stati membri li għatu l-Unjoni Ewropea ħatja, l-Kummissjoni tajtuma, l-Stati membri ħatjin u għalhekk ovvjament hemm daw lakune kollha u kulħadd jisfruttom. Dak li sibna sissa huwa illi hemm diskrepanza kbira ħafna fl-interpretazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti u il-Komissjoni Komissarja għandha raġu ma taqtajt li għandna bżonn nużaw da kollu l-insibu f'dan il-Komitat tal-Inkjesta biex żguraw il-leġislazzjoni futura ma jkoll ma tagħmilx l-istess żbalji u jkollha l-istess lakune għal interpretazzjoni ambigwa għal dik li suppost tkun leġislazzjoni ċara ħafna nixtieq nirringrazzja bil nagħlaq il-kollegi mill-partiti politiċi kollha u essenzjali naħdmu flimkien u essenzjali di ma tkunx ħaġa politika bejn ix-xelug u l għax aħna jistoqilhom il-konsumaturi eh, tagħna Ewropej il nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Il-Onorevoli Demez Maker minuta. Grazzi ħafna, President. Jina nappoġġa dan il-rapport ad interim bħala Viċi President tal-Kumitat u anki jekk għadna f'stadju bikri wis biex naslu l-konklusjoni ta' ħarin, nistgħu naraw li hemm punti importanti li joħorġu ma' dan ir-rapport. Ikonna fil-laboratorju eh, vetturi li huma notfa ma mhux fuq it-toroq tagħna u għalhekk dan ifisser illi billi ma kienx hemm azzjoni effettiva u maġla biex eh, rispett tar-regoli u tas-saħħa eh, tal-bnedmin ma ġiex protetta minħabba dan in-nuqqas għalhekk it-teknoloġija teżisti biex tiżgura illi il-limit tal-emissjonijiet jiġu rispettati u mingħajr ma eh, ma naħseb illi dawn id-diskrepanzi l jkunu kollha ġo maluqin u naħseb il hija kwistjoni ta' temperatura u jekk ix permessa jew le. U għalhekk naħseb għandna bżonn naħdmu fuq din ir-responsabbilta għas-saħħa tal-konsumaturi u għanna bżon eh, nifakaw fuq il-prioritajiet, niproponu soluzzjonijiet tal-futur u nużaw l-aħjar prassi kif qed naraw f'Kalifornja. Grazzi ħafna is-Sur Torvalds għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, u grazzi Kummissarju Bjankowska. Naħseb aħjar nitkellem bl-Svediż għal pubbliku li qed jismani lura d-dar Dina situazzjoni imbarazzanti pro interessanti. L-Istati Uniti għandhom regoli ċar daqs il-kristallu konsumaturi u ċittadini ġifiri ehm, ħadu l-kumpens, riċevew kumpens għax uraw illi Volkswagen użat eh, tamiri li huwa defettus. Jew jarraq bikom bil-konsumaturi u għalhekk din hija sitwazzjoni li tħassibni għall-aħħar mhux biss għandna daw it-tip ta' devices, ta' tip ta' tamir, imma defeat performance illi timmanipula l-attività. U l kumitat ta' l-inkjesta m'għandux l-informazzjoni li tant għandu bżonn u dan ifisser illi hemm partijiet oħra li huma ħati mhux biss Volkswagen, għaċ-ċittadini u għall konsumaturi importanti ħafna illi nkunu nistgħu nuru biċ-ċar li l-Kummissjoni li l-Kumitat anzi li anzi l-Kummissjoni tajt jgħid il-kellim u l-membri tal-Kummissjoni ma kellhom xejn x'jaqsmu u jekk ma jagħmlu xejn, ovvjament mbagħad huma jkunu ħati għal fatt li ċittadini Ewropej ma rċevewx il-kumpens. Mbagħad ukoll hemm il-prodott li huwa tant taħsar għall ambjent u għalhekk inħeġġeġ lill kummissarju biex tassew taġixxi tgħaddi għall-azzjoni u ttina l-informazzjoni li għandna bżonn biex ikunu nistgħu ngħinu lill konsumaturi Is L-Onorevoli Killinin. Minuta. Grazzi ħafna, President. L-iktar kwistjoni importanti hija tnaqqis tal-emissjonijiet fit-traffiku l-Kummissjoni għambat suża ħafna din noħolmu fuq soċjetà, traffiku fejn m'hemmx emissjonijiet. Imma ir-reba timbotta dawn l-ispejjeż u għalhekk diffiċli se tkun dil-għadma u għalhekk għandna eluf ta' imwiet imħabba l-partiċelli u għalhekk apparti konsiderazzjonijiet ta' ħsara għall-ambjent sfida kbira hija li l konsumatur ikollu mill-ġdid il-fiduċja aħna bżonn nuru dak li nistgħu nagħmlu. L-industrija tal-vetturi hemm bżonn tammetti l-fatti u għanna bżonn nikopra bħala sezzjonijiet Ewropej biex ikonna regoli stretti li ma billi ma ħallux lokal manipolazzjoni, hemm bżonn insibu minnu ħati. Għanna bżonn nitalbu mill-iżbalji tagħna u nużaw din l-informazzjoni biex xi ħaġa bħal din ma eh, tiġri fil-futur. Is-sur Eichhout minuta. Grazzi ħafna kummissarju li qed hawnhekk magħna għandna bżonn nitalmu wara dawn is-sitxu ta' inkjesta. Huwa importanti l-esperti tekniċi kollha jgħidu li m'hemmx raġuni teknika biex eh, neħu l-abatement technology miex mm, bżonjuża biex nħarsu l muturi Nistgħu ngħidu illi l-industrija tal-manifattura tal-vetturi qed tuża s-software u Volkswagen biss sissa ehm, skoprit ruħa ħatja imma Fiat ukoll qed tuża wkoll tagħmir illi jintefa' wara 22 minuta ma' mhix raġuni għal dan u però m'hemmx kumpanija oħra illi qed tiġi identifikata bħala ħati u għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn tgħadda l-azzjoni u anke attwalment għandna karozzi fuq it-toroq tagħna li niġsu għalhekk il-Kummissjoni meta se tagħmel rikol koordinat fuq livell Ewropew biex dawn il-karozzi eh, li mhumiex notfa xejn jitneħħom mit triqat tagħna. Jekk jogħġbok is-sur Helmer minuta u nofs. Sur President, l ewwel nett naħseb hemm nifraħ lill kollegi għax id-dibattitu huwa ferm iktar interessanti mir-rapport stess għad interim għalla volja kien hemm appoġġ sħiħ mill-Kumitat. Huwa pjuttost rapport stramp għax m'għandux kontenut bħasi battal mill-kontenut u issu biss dokumenta riflessjoni fil fatt l ewwel paragrafu jitlob li l kumitat stess biex u stess jirrispetta l-mandat tiegħu nara stramba l-ħaġa u superfluba u titlob il komissjoni l-iktar kooperazzjoni imma jiena kontra kelma f'dan ir-rapport. Il-paragrafu 4 jitlob lill-gvernijiet u l-parlament l-autorita kompetenti l stati membri biex jaddu għall-azzjoni. Punt ta' ironija, mu miex hawnhekk il-Kumitat jew dan il-Parlament illi se jitlob il-Parlament Nazzjonali biex jieħdu azzjoni li kieku kien hemm kortesija normali kieku l-Kumitat talab minn flok għal jeżiġi napoġġaw ir-rapport hekk kif inhu ma nistgħux. Jispeċini ħafna. Issa l-Onorevoli Ġalk, minuta u nofs, eżis kollega, nixtieq eh, nilqa il-xol tal- eh, tal-komitat tana li għet jirvela id-djufijiet u diskrepanzi tal-industrija tana ta' minnet ġess. Pero jidispeċini illi il-ħidma tana orientata fuq kwistjonijiet tekniċi ignoraw wis li revelazzjoniet fuq Volkswagen jamlu parti mill kuntest ta' gwerra ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti eh, fejn ovvjament isna qegħdin ngħidu li t-tort tagħhom meta t-tort tagħna t-tnejn. U għalhekk dan il-nuqqas eh, tal-operat tajjeb mħabba dan il-kejl ta' rati meta naf l-Unjoni Ewropea qed taċċella fil-vetturi ta' diesel hija priorità motija mill-industrija Amerikana u lek jiena nixtieq illi tfassina dan ir-rapport tagħna ma jkunx wieħed tekniku biss imma ton iktar offensiv u iktar politiku. Grazie onorevole Bellet, prego due minuti. Grazie, Sassur Bellet Belle, minuti. Grazzi ħafna, Sur President, l-Odwa Tajba, il-Kommissarju, l-Odwa Tajba kollegi. Qed inħarsu lejn ix-xogħol ta' dan il-Kumitat ta' inkjesta u kif intwera rajna xmar ħażin u kif dan is-software fraudulent intuża. U fl-aħħar u mhux l-inqas biex naraw illi ma jerġax jiġi l-istess Sinura Kommissarju, il-bieraħ fi smieħ eh, rajna illi ħadd ħadd taqqas membru jħedon il-parlament ma kellu stampa sħiħa ta' xġara, rajna redna nkunu iktar vigilanti, eh, partikolarment fl-evalwazzjoni tal-magni diesel. Hemm ukoll awtoritajiet nazzjonali li jenaqsu mill-impenji tagħhom eh, fil-verifiki tul it-testijiet. Naħseb li dan huwa ben li aħna naf l-imkien 28 stat membru indur lejk komissarju, importanti li dawn il-kontrolli ikunu frott ta' skrutinju u naraw li kif l-ħamer ikunu eh, b'mod sa fuq livell Ewropew għalhekk din hija kwistjoni importanti. Nafu li aħna dejjem kena l-iktar karozzi favur l-ambjent u rridu nibqaw fir ta' pionieri ta' teknoloġija nadifa. Il-fat li nil-limitaw ruħna l-18 mg jridu tassew nibqaw miegħu rridu nitfaw pressjoni fuq l-industrija tal-karozzi u nagħmlu ċara lilhom illi rridu jagħmlu iktar. Nafu illi huma qarqu b'kulħadd bina bl-industrija bil-konsumatur u allura importanti li nitfgħu l-pressjoni biex niżguraw illi il-fiduċja nerġgħu niksbu allura minn għandhom. Għandek blue card taċċetta Missur Franzolita. Grazzi ħafna, Sur President. I, in fact, I work. Aziza, kollega fil-fat jiena smajt il-diskors tijak u nishtiqnejt nejt li l-metodologija u trasparenza tal-investigazzjoni tal-komitat ta' inkjesta kienet maħda tajba kif jis il dan il-komitat ta' inkjesta jista' jikontribuxi biex jerġa' jkun hemm il-fiduċja tal-konsumatur u biex nizguraw illi kas dan ma jerġax ikun bħalu. Grazzi, zewċ punti. Fil-waqt li grazzi aktar mistoqsija tijak naħseb eh, li l-ħagġija li nizgura u l-informazzjoni kolla tkun publika. Kif għalet il kommissari hemm ċertu eh, dokumenti li qabel kienu konfidenzjali iżda li jessa ħajġu zvelati il tieni punt huwa li naraw il-proposti leġislattivi ta' l-approvazzjoni ta' tip kif ukoll eh, dwar l-RDI eh, naraw li dawn il-leġislazzjoni fuq daw il-punti jirġu approvati kemm jista' jkun malajr jgħaddhom il-Kunsill ħalli bekk jiġu eh, isiru eh, leġislazzjoni. Issa issur revodalon bonfo. Sinjur, anzi, grazzi Sur President, Signora Kommissarja, naħseb li il-fatt li eh, natu segwitu għal din il-ħidma hija interess s-saħħa ta' ċittadini tagħna. Rridu naraw il-kondizzjonijiet eh, ta' dawn it-testijiet isiru kunu dawk ta' triq u mhux eh, f'sitwazzjoni utopika ġewwa mhux laboratorju rridu naraw li kun hemm fattur ta' konformità ta' 2.5 u koll rridu naraw li kun hemm rispett tal-regoli u li kunem sanzjonijiet jekk le. Is-sitwazzjoni sfortunatament bħalissa hija li l-konsumaturi ma tifmu xejn. Nitolbuhom jirrespettaw in-normi Ewropej imma imbagħad oħra ma ħartuhomx. Ma ħarsuhomx naħseb illi is-saħħa pubblika rridu nindirizzaw ira li hija xi ħaġa li tmisser kulħadd u jiena bħala Ewropea konvinta nemmen li jekk irridu nkomplu nibnu l-politika Ewropea irridu naraw il kulħadd jerfa' responsabilità illi kull min huwa responsabbli ta' dan l-iskandlu eh, jerfa' responsabilità eh, u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar eh, għandna naraw li dawn dawn partijiet tal-industrija iridu jirrispettaw xejn ħlief il-liġi l-interess huwa ta' kulħadd. Eh, l-idea mhijiex li nippruvaw naskuraw l-industrija le, imma sempliċement eh, illi ma nitfawx l-ekonomija l-ewwel qabel kollox, qabel kull valur u li nidefendu ċ-ċittadin u l-konsumatur. Illi naraw li konna trasport iktar nadif fir-rispett tas-saħħa tal-bniedem u tax-xogħol kif ukoll favur l-ambjent. Rridu noħolqu x-xogħol xogħol għal kulħadd xogħol favur eh, l-ambjent dak huwa dak illi eh, imexxin lili bħala soċjalista demokratika. Issa s-sur Dalton. Iva, skoprejna waħda illi eh, Volkswagen arqob kulħadd. U kif għamlu dan billi regolaturi ma mandunawk bxejn għalla jibirek, eh? jena naħseb eh, illi realizzajna illi eh, irridu naraw illi il-er namluħ kemm jista' jkun diffiċli rridu namlu dan mill-aktar fis possibbli, nafu li diġa għandna ħidma li qed diġa sir għandna proposta minn aħta kommissjoni wkoll Issa, kif il-komitat jenalizza il-xogħol ta' dan il-komitat ta' inkjesta għanna sistema deġa fuq livell nazzjonali, għanna l-arfien ta' tip però sa' għanna bżonna għaddu għall-infurzar kif għalet il-kommissarju kol nafu li kullħagġi imqarra minn Volkswagen għanna bżonnu kol sistema ta' revizjoni bejn l-imsieħba u dan irridu fuq livell ta' stati membri u fuq livell ta' unjoni rridu naraw il nwettqu fuq dan għal-konsumatura l-ambjent, pero il-ħin wasal, irridu nagħmlu dan l aktar fis possibbli. Issa, voli farija, zewċ minuti. Sur eh, komissarju, senjura komissarju, zis kollegi, naħseb li eh, settur tal-karozzi eh, taħbatu ċuma problemi kbar ta' kwalità kif ukoll ma' partijiet li tiġu falsifikati. Dan ifisser illi qed naraw bliet illi qed ikunu fitma ta' tniġġis atmosferiku. L-istudji ambjentali juri li hemm bastanies li qed imutu minħabba tniġġis minn NOx u nafu wkoll li partikolarment huma il-magni diesel li qed ikkawżaw dan kollu nafu li eh, ħafna qed isir biex eh, li bliet tejbu l-kwalità tal-arja tagħhom però għal dan għandna bżonn eh, politika Ewropea Unjoni li taħdem kif suppost. Dan huwa dover li aħna għandna viżavi ċ-ċittadini tagħna. Rridu nippromovu wkoll industrija għala volja uħut mill operaturi l-kbar nafu li kienu għarriqa. L-attività industrijali rridu kunu favorija, pero men l-ebda dubju li dan ħakun possibbli dejjem jekk dan isir b'mod ġust. Ridu eh, naraw li nerħu rekwiziti ta' ċittadini, naraw li kuna kwalità tajba fl-bliet tagħna għandna bżonn networks ta' trasport tajbin, enerġiji eh, ta' enerġija li jġeddu, notfa, sostenibli, naħseb li huwa tassew ta' dispjaċiri li ma stajniex naġixxu qabel fuq dan il-frodi tal-emissjonijiet li oħrajn identifikaw. Irridu nagħmlu kif għamlu l-Amerikani, irridu naraw naqra min huwa responsabbli u rridu nieħdu miżuri biex inħarsu l-interessi kemm tal-industrija, kemm tal-konsumaturi. Nittamaw li kummissjoni tal-qadi l-sfida u li minn tal-inqas tkun diligenti fir relazzjonijiet tagħha mal-Parlament ma nafux eżattament x'ħajn bidel biex niżguraw li jkun hemm implementazzjoni kif suppost eh, ta' leġiżlazzjoni dan huwa importanti li jsir għaliex mhux dak li rajna sissa. Issa l issi l-Onorevoli Koneċka. Grazzi ħafna President, kollegi, Kommissjoni. Jekk ma tridux il-verità tkun skoperta allora allora għandek tistabilixi kumitat ta' investat eh, inkjesta. Kontenta li eh, eh, il-parlament id li għamel hekk imma aħna għandna niffaċċaw kommissjoni li ma tisti kopera mm, fuq mm, fuq il-kwissjoni tal-manifattura tal karozzi. Ah, L-skandlu ġa ilu ħaġa marrufa minn kulħadd imma ġiet mistura minn kulħadd. Għandna bżonn niffaċċaw ir-reżistenta ta' dawk li huma responsabbli li qed jaġixxu b'forma arroganti. U ħadd tobbligana biex eh, ngħidu l-verità. Il-President dak kollha ħekkuperaw għax wera li huwa possibbli li wieħed isib il-kawżi ta' raġun Għazzafna? Sunan dalli. Madame la Commissaire... Signora Commissario, sena ilu faqqa l-iskandalu ta' Volkswagen sar l-iskandalu tal-industrija tal-karozzi madwar id-dinja u sena wara li kxifna din il-frodi enormi ma sar xejn li fl dan il-komitat ta' inkjesta ebda miżura ma tieħdet la mill-Kommissjoni la mill-Istati membri sabiex jiġu rispettati regoli Ewropej kontra il-tniġġis biex inħarsu il-saħħa ta' ċittadini u nerġaw niksbu lura il-fiduċja ta' ċittadini il-ċittadini kienu qegħdin jinsterqu u l-Amerikani jistanew. Inti seqat il-se se tiħu azzjonijiet kontra dawn il-pajizi illi approvaw dawn il-karozzi imma meta nħares il-, il il-gvern Franċiż illi ħares il-Renault l-iktar waħda mill-iktar kumpaniji li tniġġes ejjew bidlu s-sistema mill-iħsal wieċ tal-approvazzjoni tal-karozzi ejjew ikonna eh, entità indipendenti biex tiċċertifika il-karozzi u b'mod awtomatiku l-karozzi għandhom jissejħu lura jekk ikun hemm xi dubji. Issa wasal il-moment mhux biex nitkellmu imma biex nagħmlu xi ħaġa. Lej. Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren. Grazie ħafna, l-Onorevoli Schulz, Kommissarju, Senjuri, l-Kumitat ta' Investitat, kiesta li aħna minn marxa smajna rappresentanti tal-NGOs, rappresentanti tal-manufatturi u tal-Kommissjani aħna nishtiqu nirringrazzjaw l-daw kolla li tkellmu u għamlu kontribut. Il-konklużjonijiet rridu narfu bejn eh, eh, dawk eh, il-makkinarju legali u emissjonijiet miżjuda mill-vetturi. Dat tip ta' tamir mhuwiex legali, allura għandu jiġi kastigat. Wa dubju għandu jkun hemm meta wieħed Meta jara l-headlines li għandna fiat produttur taljan naħseb li rridu nkunu zed vigilanti minn qabel. Tini, daw tip ta' tamir eh, ħaġa komplikata, naħseb li aħna qegħdin fit-triq tajba issa. Il-Kummissarju Tajjani eh, kien responsabbli għalli dawwar l-affarijiet Issa dwar il-partijiet eh, sper parza karozzija aspett li rridu nistudjaw ukoll bir-reqqa. Bħala persuna li inġinier fis-sens dejja nistgħu ngħidu li hemm każijiet li bejn da tip ta' tagħmir delete huwa legali biex wieħed iħares il-magna u l mekkaniks ċerta ċirkustanzi Fuq punt ġenerali jien għandi l-impressjoni li ħafna ħafna membri raw xi kien xi konspirazzjoni bejn il-Kommissjoni u l-produtturi tal-vetturi kontra il-konsumaturi kontra dawk li mħasbin dwar l-ambjent. U jekk il-Kumitat uriet li mhux il-każ. L-Onorevoli Paolo C. Al-Manuta. Grazzi, President. Ix-xogħol tal-Komitat ta' inkjesta ħarġu b'mod ċar li l-iskandlu Volkswagen huwa biss il-bidu, il ponta il-punta tal-iceberg, mhux biss qed jintużaw mekkaniżmi biex jostru r-realtà ma diġà fl-2007 ma anke mill-2011 mod uffiċjali rajna il-, il, il, il il-karozzi impoġġija fis-suq kienu qegħdin eh, jipproduċu seba' jew tmien darbit aktar mill-emissjonijiet permessi. Ridu nħarsu l-kwalità tal-arja fl-bliet tagħna din dan huwa er għaliex it-teknoloġija biex innaqsu l-emissjonijiet ilha teżisti, għalhekk hemm bżonn li aħna nkomplu naħdmu fuq il-kontrolli tal-emissjonijiet tal-karozzi fit-triq, nikkontrollaw ukoll l-standards għall-approvazzjoni u ikonna standards iktar ċari u stretti sabiex inħarsu l-konsumaturi. Eh, onorevole Slotowski, prego un minuto per lei. onorevole Slotowski al minute. Grazie ħafna. Grazie dall-iskandlu li wassal eh, eh, għal-twaqqif ta' din il-komitat ah, ħolo ħafna dannu dak li għandu xaqsam il-fiduċa li għandhom il-konsumaturi fl-istituzzjonijiet u ma' drittijiet ta' konsumaturi li ġew ultraġġati imma ħna nitkellmu wkoll dwar il-ġejjini ta' dan l-industrija settur li daqshekk huwa importanti għal unjoni Ewropea f'ħafna minn dawn il-pajjiżi huwa suq importanti u sfortunatament kena diversi smieħ ma l-avulja ġara hekk kien diffiċli li aħna nkunu xo eżattament jekk Volkswagen kienet eh, responsabbli għall-intenzjonijiet frodolenti u mil tamir li ġi użat. Nispera li fl-aħħar eh, fażi il-kumitat ikun jista' jagħti risposta ta' minu responsabbli u min għandu jiġi kastigat aħna li eh, ma jkunem hemm xi għas-settur automobilistika. Grazzi ħafna. Novis Bermeħħu. Grazzi ħafna. Naħseb li tkun wieħed jesaġera jekk eh, ma nafrux konklużjoni politika dwar il-muturi ta' diesel. Dan il-moment nafu li da tip ta' tamir li manipolaw l-ammissjonijiet u diskrepanza bejn il-tneġis Eh, u dak li ġimwiet mill-mutur il-ġodda jaħħaġa li kulħadd jaf dwar minna maħat għamel xejn. fis il kumpanijiet tal-vetturi u l-kommissjoni bdew jevitaw imma ma jistawx jevitaw li eh, l-produtturi ta' manifatturi jikollhom influenza u l-standards tekniċi li għandhom jimplementaw biex il-regolament issa iżjed jiffavorjom huwa iżjed favoriju. Nasbu li huwa il-pont tal-iceberg ta' kif daw il-monopoli l-gbar jiddeterminaw eh, xieġri fl-Unjoni Ewropea li eh, dak li jazbu ma jgħu tiżjed mill-ħajja tan-nies. Eh, eluf li mitu nabba dan. Għalhekk huwa diffiċli wieħed jifhem għal eżatt qed L-għura li reda. Grazzi ħafna. Aħna eh, ġa eh, f'nofs il-ħin qed naraw qasif din il-kumitat it-talba għal dokumenti mhux sodisfaċenti. Inħala ħafna żmien bil-Kommissjoni u bil-GRC u tawna esplikazzjoni verament ridikola għaliex huma mhux qed jagħmlu dak li aħna tlabna li dokument kien twil wisq jew inkella dokumenti ma kienx relevanti. Il-Kummissarju Avjentovska l-bieraħ u rrit li mhuwiex kuntenta bil-Stati membri mhux qed jagħtu informazzjoni. Il-Kummissarju Avjentovska huwa il-moment tiegħek biex inti tatina eh, l-informazzjoni tiegħek u dan l-informazzjoni sħiħa eh, għanna nsaxħu kol il-bżonni ta' il-kapacità ta' investigazzjoni tal-parlament. Għalek għanna naħdmu biex ndaħlu il-klausula Verhoegen għal-regola 100 biex nkunu nistaw nġibu għawek il-xieda. Grazzi. Non lebru nistaffni kazu il-minuta, 10 minuti. Grazzi ħafna, signori, din il-komitat il komitat fuq il-kejl ta' missjonijiet ġi stabilit biex eh, eh, eh, jinvestiga kif kumpaniji kbar Eh, evitaw il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jispjegaw dak kif ġara. U t-tieni raġuni dal il-Komitat huwa li jarġgħu jibnu mill-ġdid il-fiduċja tal-konsumaturi fil-prodotti Ewropej. U x-xogħol tagħha għandha twassal mill-leġizlazzjoni u regolamenti jkunu iżjed ċari u iżjed jirriflettu r-realtà u jiena frankament l li għamilna ċerta progress fil it tagħna mal-Kommissjoni. Ftemna li l-kejl tal-emissjonijiet m'għandux isiru biss fit-teorija ma fil-prattika, fit-traffiku reali u l-regoli applikaw għal kulħadd f'kullum kien. Imma rridu ngħidu li mhux l-istati membri kollha jkooperaw u dak il-proċess dam iżjed u iżjed komplikat. Din il-kwistjoni għandha aspett ieħor li mhuwiex konkluż. Eluf ta' konsumaturi ġew ingannati fl-Istati Uniti il-kumpanija titħallas eluf ta' dollari l-klijenti ma fl-Europa mhux qed tagħmel dan aħna għanna bżon li nistabilixxu mill-ġdid il-fiduċa tal-konsumaturi imma u fl-Unjoni Ewropea, imma għanna namlu kull ma nistaw biex l-Ewropej jiġu ikkompensati adekwatament u forma ġusta għal daw għal dal gideb mhuwiex lantana li nikkastigaw is-settur tal-vetturi għandna nimmotivaw biex iddaħħal innovazzjonijiet u teknoloġiji ġodda. Imma l-Unjoni Ewropea għandha toħloq Eh, level playing field għal dawn il-kumpanniji u kulħadd għandu jirrispetta r-regoli. L-onorevoli ertu għal-minuta. Grazie Presidente. Die Kolleginnen und Kollegen, die letzten Wochen haben. Grazie Presidente, kollegi. Fl-aħħar ġimgħat dak li rajna forma ċara li l-Kumitat ta' kien utli Ismiħ sissa e, permette li ċerta konklużjoni, li naslu għal ċerta konklużjoni. l kommissjoni rispondiet għal mistoqsijiet tagħna b'forma evażiva jekk jekk irrispondietom. Ma il-Kommissjoni tidher li ma tafx il-leġiżlazzjoni tagħha stess. Jew hekk għal minnu tajt. Għan suppost għandhom jafu x'poteri għandhom ma lider mhux disposti li jassumuhom. Għem il-kwestjoni u ta' kif l-stati membri implementaw jew ma jimplementawx l-legislazzjoni. Kif nu possibli meta aħna nitkellmu dwar eh, likwidu biex ikessaħ il-kommissjoni mm, ma tidifx li hija kapaċi ta' dettalji imma u eh, waqt li aspetti oħra ma tantx li hija daqshekk kapaċi tal-dettalji dawn affarijiet li għandna ntejbu. Onorevoli Garling għal-minuta. Very much. Um, Grazie ħafna, nishtiq nirringrazzja r-rapporta eh, dan il rapport interim ma tantx tajdinna eh, titina informazzjoni ma tiġi turi eh, turi più o meno qed tiġri. Jiena kont rapporter fuq kwalità tal-arja u l-problema tiegħi bdiet meta ċevejt prezentazzjoni xi tliet snin ilu li wera dgmv li kienu jafu perfettament li kien hemm nuqqas ta' konnessjoni bej l-standards eh, stabiliti u dak li qed jiġri fit-triqat. L-ewwel darba li jena sirt naf. U minn dak il-mument il-qudiem jiena kelli intenzjoni li nasal għal spjegazzjoni ta' x'qed jiġri. F'din l-inkjesta Eh, kien hemm eh, aspett politiku tekniku. L-opinjoni tiegħi u tħassib tiegħi u li aħna niżguraw li fl-aħħar ta' da kollu nkunu nafu ta' menċinu huma l-elezzjonijiet politiċi, nifmu għaliex il-partijiet tal-Kommissjoni suppost jaħdmu flimkien għal ċittadini u għas-saħħa tagħhom ma kinux qed jagħmlu xogħolhom, ma kienx qed jagħmlu xogħolhom mala bizzejiet ma kienx qed jaċċettaw responsabilità li huma kellhom u li jkollhom sistema li dina ħaġa dina ħaġa ma tantx darba boħra. Grazzi ħafna. L-onorevoli Nidar ma jera l żewġ minuti. Grazzi ħafna. Kollegi, fl-axħar sena tallimna ħafna. Mux dwar il-Volkswagen, izdet dwar infurzar tal-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Dwar id-dik divizjoni per responsabilta eh, u l-Unjoni eh, u l-Stat eh, funzjona Eh, ħaġa li frustranti, ħaġa dejjedna manna opportunità biex intejbu l-affarijiet. Mm, naħseb li l-industrija eh, hija kapaċi. Eh, kull mandom bżonn u regoli ċari li jridu jisegwu ma naħsebx li noqogħdu nabbelixxu n-nies għandna nifukaw fuq il-ġejjin ta' daw il-kumpaniji. Dan iżda ħaġa importanti għandna nifmu ħaġa bażika li ħanprova nagħmel referenza li jom. L-uniki uniċi vetturi li qed issegwu r regoli biss għandhom jiġu użati fis-suq. Għandna nagħmlu hekk għax ir-regoli huma qegħdin hemm huwa l-unika forma biex ma jkun hemmx eh, riski għas-saħħa nafu li huwa possibbli bit-teknoloġiji eżistenti mm, biex il-fetturi jkunu notfa dak li qed jiġri fil-ġejjini eh, eh, ovvjament il-teknoloġija qed tiżviluppa kontinwament għanna bżon u koll nittestja fil-laboratorja aħjar, għanna nizguraw li kwalunkwe eh, tibdil tal-vetturi għal-testijiet għandu jiġu prajbit. Għandu jkun hemm sistemi aħjar fil-ġajjien u din ħaġa li għandu nappoġġaw biex ikun hemm testing indipendenti. Jiena nemmen li din nuqqas minn naħa ta' kulħadd eh, eh, għandu tiġi trasferita għal Vittoria għal sistema oħra li tkun tajba għal kulħadd hija ħaġa li għandna nagħmlu. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu għall onorevoli Xaldu Mos minuta. Grazzi ħafna Kristjan jgħid il-President. Grazzi ħafna. Grazzi President. Dan skandlu biex wieħed jimmanipula il-mutubru magni u mhux biex frodi, imma jaffettwa s-saħħa tan-nies. Inħabba dan il-frodi kien hemm ħafna żjed gassijiet nox fl-atmosfera minn dak li huwa l-każ, minn dak li suppost. 72.000 eh, persuna eh, mutu eh, kull sena nħabba diffikultajiet biex jħidu n-nifs, għaw n-nis li għed mutu kommissjoni qed tipprova tistabalxi għaliex dan l-iskandlu ma ġiex skopert qabel. Kollox jider li kien hemm eh, nuqqas kbir, ħadd ma kien jaf x'ġara u ma jrix jaċċetta responsabilità mill-Istati membri u kif ukoll il-Kommissjoni. Dak li suppost kellhom jittestjaw il-vetturi ma ma xogħolhom. Is-sistemi tagħna. Og vi skal have en Lad os lære af den her skandale. Għanna naqsmu il-responsabilitajt, għanna nifmu xqed jiġri biex għanna għax għanna il tan-nies. Grazzi. għal Kommissjoni, President, l-inkjesta tati ehm, stampa ċara ta' sistemi tekniċi tal- ta' tip ta' da' tip magna diesel. Ġbarna ħafna informazzjoni u mhux biss fuq l-aspetti tekniċi, imma anki fuq il-proċeduri leġislattivi. Jiena tal-limt lezzjoni kif pressjoni politika biex innaqsu eh, l-emissjoni ta' CO2 bastu eh, għad diffikultajiet għax il-manifatturi għamlu il-frodi. Eh, bħal kastan tal Sakin u l-autoritajiet jisibu li fusom f'sitwazzjoni diffiċli. Naħseb ir-riżultat ta' din l-inkjesta jgħidinna xċara fil kast tal-manifattur tal-vetturi eh, imma għanna tal-limna wkoll kif nagħmlu regolamenti fil-ġejjini. Eh, il leġizlazzjoni eh, ġdida għanda tistabilixxi parametri tekniċi possibli biex ikollhom ukoll omologazzjoni. Grazie ħafna, Unifuli Gambos. Grazzi ħafna. Eh, tajna l-prizjonijiet wara Dieselgate kif qalu semmew għal s-satini. Aħna eh, sibna għanna komitat mm, u rċevina mandat biex u aħna nishtiqu li napprovaw dan il-rapport biex il-Kumitat ta' inkjesta ikun jista' jasal il-eħtada talbuna li namdu dawl fuq kas li mhux diffiċli, li huwa diffiċli dawk li aħna membri tal-komitati ta' tal-ambjent u tal-industrija nafu li hemm interessi li mhux faċli li wieħed jgħabbilom imma biex il-manifattura tal-vetturi Banza eh, għandha tieħu ħsieb eh, is-saħħa mingħajr ma titraskura l-industrija tal tal-bunna li nitfaw dawl fej kien hemm ħafna eh, diffikultajiet matul l kommissarju Verhoeven wassalna fejdin. Sħab li ċpar li ma permendix naraw x'qed jġri. Kien hemm nuqqas ta' klarità fid-dikjarazzjonijiet. Aħna għandna nħarsu lejn il-ġejjini, nkunu trasparenti u nitolbu l-Kommissjoni u l-Stati membri u l-autoritajiet kompetenti u dawk kollha li huma involuti li kooperaw flimkien u jirrispettaw ta' prinċipju ta' kollaborazzjoni leali mal-Kumitat biex ittejbu it xogħol li sar sissa biex biex hekk ma jkunemx eh, iżjed ingan. Il-projettà ta' saħħa ta' ċittadini, eh, x-xogħol tagħhom u benessri tagħhom u nixtiequ li l-inkjesta tem biex turi min kien responsabbli u tippermetti eh, eh, tkabbir ta' settur li għandu mm, ħafna ħafna impiegi. Onorevole Dalli, prego un minuto, prego Mirim. Grazie, Chair. Kommissarju, għanna eluf ta' ċittadini Ewropej, eluf ta' tfal li ta' kull sena din jispiċċaw jimirdu serjament u ġieli għarminek. U l-kawza ta' dan huwa it-tniġġis fl-ibliet tagħna. Medin ngħidu xejn ġdid. Imma suppost li għanna liġijiet ċari li jipprojbixxu dan imma sal-lum il-ġurnata xorta waħda sfortunatament qiegħed jiġri bil-kontra. Is-sitwazzjoni li għandna qudiemna mhijiex limitata l produttur wieħed tal-karozzi. Għandna aktar minn kumpanija waħda li qed jiġġeneraw tniġġis f'ċertu każi għaxar darbiet aktar mill limitu legali ma jistax ikun jibqa' jkollna awtoritajiet nazzjonali li ma jieħdu l-ebda azzjoni kontra kumpaniji tal-karozzi li jabbużaw mir-regoli ma nistgħux naċċettaw aktar sitwazzjoni fejn min jipproduċi l-karozzi iħossu konfidenti biżżejjed li l-awtoritajiet nazzjonali se jibqgħu jattulhom. Lantana huwa li naċċertaw ruħna li ħadd ma jdur mar-regoli għalhekk li rridu nibqgħu ninvestigaw nistaqsu naslu għal konklużjonijiet u nagħmlu r-rakkomandazzjonijiet tagħna biex dawn l-affarijiet ma jerġgħux jirrepetu ruhom. Grazzi. Grazie onorevole Dalli. Grazie ħafna l-onorevole Dan. Onorevole Vandala. Grazie Presidente. Grazie ħafna. President. Kien hemm bil kbir, kumitat ta' investigazzjoni biex imma l alftajim isu ġenerali naħseb li ħajos meta niġu biex naslu għal konklużjonijiet konkreti u namlu suġġerimenti għal ġejjini. Per eżempju, kien hemm eluf ta' lobbies bejn il-manufatturi u l-istituzzjonijiet, kif nistgħu nevitaw dan, kif nistgħu navanzaw billi konna vetturi li ma li ma jkollhomx emissjonijiet. Dan għadhom ħaġa li ma għadhom ma teżistix. Ikollhom dat tagħmir jew le eh, l-elettriku u l-idroġenu huma eh, maniera biex eh, navanzaw, għandan investu f'dan biex jikonna vettura li ma jkollha assolutament l-ebda missjoni. Grazzi ħafna. Mr. President, Commissioner. Grazie President, Commissario. Nishtiq eh, nirgrazzja l rapporter għax xogħol li għamel fir-rapport eh, sommarju tajjeb ta' siċur xogħol eh, fih dan il-komitat, il-mandat madana kollu għadu ma ġiex approvat, hemm ħafna xogħol li għati tisir, u hemm ħafna dubi, u hemm ħafna mistoqsijiet li għadhom ma ġewx imwieġba. Aħna l-koll f'din il-Kamra qegħdin inħarsu lejn il-konklużjonijiet u r-riżultati finali Din ma tistax issir mingħajr kooperazzjoni lejali lejn il-Kummissjoni. Waqt il-laqat ħafna eh, waħlu fil-Kummissjoni li fallit biex tagħmel reviżjoni ta' din is-sistema. Imma din mhijiex l-istampa ċara il-Kommissjoni Ewropea kienet tard blazzjonijiet propi imma anki l-Parlament il-efħin sabiex jifinilizza l-ewwel rapport fuq il-leġislazzjoni ta' l-emissjonijiet. L-Istati membri maħdux azzjoni effettiva biex jinfurzaw il-proibizzjoni espliċita fuq il-devices Bekk intilfet il-fiduċa fil-manifattura tal-korozzi u l-konsumaturi sofrew mit-tniġis tal-ajru. Aħna nistennew l-Kommissjoni eh, tassigura illi il-Volkswagen tikkumpensa lil daw kollha illi batew minħabba fija. Prassi ta' dan it-tip għandhom jiġu penalizzati bil kbire President, illum għanna nifukaw fuq xogħol leġislattiv u nifinalizzaw it-tielet u r-raba pakket tal-Kommissjoni fuq il-driving. Eh, Irridu nissottomettu il rapport finali ħalli nassiguraw xogħol f'dan il-qasam huwa żmien illi nassiguraw illi din eh, dan l-eżempju ħażin ma jerġax jiġri. Aħna qegħdin hawnhekk biex nipproteġu il ċittadini u l-konsumaturi Ewropej minn dan kollu. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Zorinjo għal minuta. Grazie ħafna, President, Kummissarju. U fl-interess tal-industrija Ewropea, taċ-ċittadini, l-Ewropa ikolla ir-wol ta' meċċej biex ikonna mobilta li tkun eh, tajba għalix din eh, tejjeb il-kondizjonijiet tal-ħajja u iżid il-kompetitività u koll. Diġa rajna xi riżultati illum irridu nieħdu ir-responsabilità għall-infurzar, irridu naġixxu b'mod trasparenti li l-konsumatur. Urridu naħdmu mal-JRC u koll. Meta nitkellmu fuq l-approvazzjoni ta' missjonijiet fl-Unjoni Ewropea u barra l-Unjoni, jekk aħna mm, imbidlu dil-ħaġa, id-dinja tinbidel. Komissarju, u importanti immens illi eh, inneħu il-kultura li jintużaw daw tip ta' jintużaw daw tip ta' amir li kawza dan kollu. Għalek eh, irridu naħdmu fuq dan il-rapport ta' eh, interim li għanna għoddimna. Issa naddu għal-proċedura catch DI. Is-Sinjura Għal-minuta. Grazzi, President, eh, Signora Kommissarju, mill-bidunet eh, jiena rrid li napprezza xoll xogħol li għamlet il-Kummissjoni sissa imma aħna issa smajna waqt dan id-dibattitu ħafna argumenti u ħafna tqabbil bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti u l-Ewropa. Jiena il-Shadow Rapporter tal dan il-rapport imma naħseb illi għandna inħaffu in biex naraw xini biex naraw Eh, seta soħroġ bieħ il-Kommissjoni ma jina ma naqbilx jien naħseb li l-ewwel rridu naraw eh, x'se toħroġ bieħ il-Kommissjoni jiena naħseb li laqas fl-Istati Uniti l-affarijiet mhumiex tant aħjar milli huma hawnhekk. Eh, hemmhekk hemm il-possibilità ta' konformità volontarja ma naħsibx li dinja sistema li se taħdem fl-Ewropa. Hawnhekk għandna bżonn ta' regoli sempliċi li ħarsu ċittadini ma li ma jeqirdux l-industrija favur industrija barra l-Unjoni Ewropea. Jiena eh, naħseb illi kultant aħna stess fl-Europa noħon u l-kumpaniji u l-industrija Ewropea un baddana wara kollox ikollu effett negattiv wara kollox mux biss Volkswagen illi għamil zballi f'dan ir-rigward rridu n-pontaw sabajna li kulħadd. Doċi za li miss Flimkien mal-Kommissjoni Ewropea eh, eh, qegħdin nagħmlu biċċa xogħol importanti ħafna f'din l-indaġni u eh, fil-Unjoni Ewropea manna kontrol ta' xejn fuq dak li jiġri fl-industrija tal-karozzi bl-iskandalu tal-Volkswagen u kif qed naraw huwa fil-fatt skandlu enormi aħna rajna illi għal bosta snin il L-investigazzjonijiet kienu ostakolati il-tniġġis eh, tal-arja tagħna qiegħda tkompli il-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 huwa dmir ta' kulħadd għalhekk aħna rridu nieħdu passi qawwijin anke permezz ta' sanzjonijiet għal dawk li huma responsabbli ir-regolament Ewropew mhux ċar biżejjed dwar dan proibizzjonijiet leġislattivi imma li xorta waħda jippermettu illi wieħed jaħrab minnhom permezz ta' korrezzjonijiet u mekkaniżmi oħrajn. Dawn l-affarijiet irridu nibdluhom huwa importanti li din l-investigazzjoni eh, tmur eh, li l-in mill-Kommissjoni u l-Komitat ta' Investigazzjoni ma li jkunu involti, involuti u koll l-Stati membri għalix il-fiduċa tal-konsumaturi eh, hija medda ότι η περίφημη ανταγωνιστικότητα... Grazie ħafna, President. Jiena naħseb li hawnhekk ippruvajna li l-kompetittività tal-industrija Ġermaniża għandha lat xi ftit eh, eh, ħażin ukoll. Aħna qegħdin lura għal l-2015 eh, f'dal każ. Aħna saqsejna l-investigazzjoni dakinhar sabiex inħarsu lejn il-Volkswagen u manifatturi oħra. Ir-risposta tal-Kummissarju kienet li kien hemm studji li saru fi stati membri oħra fejn kien hemm ukoll eh, min prova ibidda l riżultati ta' testijiet ta' l-emissjonijiet. Jiena nemmen li għandu jkollna penali stretti ħafna li għanna nimponuhom fuq eh, dawn il-manifatturi. Din kienet opportunità illi nitfaw dawl fuq l-industrija mill-ġdid u f'Marzu tal-2017 in-nisa taw jaraw jekk kenix suċċess jew le Il-kelim li mis, grazzi President. Eh, dan huwa falliment dim dawk li provaw il-li jingannaw in-nies permezz ta' mekkanizmi ta' manipolazzjoni l kummissjoni l-Parlament u l-Istati membri. Falliment anke minnaħa tal-Kommissjoni għaliex kif għalet il-Kommissarju il-regoli kienu flessibli u kienu għedin jiġu interpretati mill-industrija u ma kienux għedin ma waslux eh, affarijiet iktar serji fil-fat. Umbat falliment ukoll minnaħa tal-Istati membri li l-autoritajiet nazzjonali għandhom id-dmir illi jikkontrollaw u anki id-dmir li jinvestigaw sabiex situazzjonijiet ta' dan it-tip illi jħon u jaqirdu l-ambjent u s-saħħa ta' ċittadini ma jerġawx jirrepetu ruħom. Mbagħad irridu nieħdu nota wkoll sabiex fil-ġejjieni daw l-affarijiet ma jerġawx isseħħu aħna qed nitkellmu dwar is-saħħa tagħna, qed nitkellmu wkoll fuq l-ambjent imma wkoll qegħdin nitkellmu dwar l-industrija li toħloq l-impjiegi u għalhekk affarijiet bħal dawn, frodi bħal dan, laqqas meqettejn l-industrija għaliex ikun hemm dellik fuqha. Onorevole Meisner, prego, un minuto per lei. Grazzi, Isur Meisner, al minuta. Grazie ħafna, President. Offensichtlich einiges nicht zutage gebracht, aber auch andere Erkenntnisse. Il-Komitat b'mod ċar ura ħafna fajt ma matani dejta jiena nasab li dil-ħaġa ta' sens u tajba. Punt ieħor, il-Volkswagen rigward l-emissjonijiet NOx u ma setaw eh, jiksbu l-level tijaw biss f'Kalifornja billi jużaw dawn il-cheat devices, dawn il-defeat devices. Il-limitu eh, ħafna drabi ikun aktar oli. U dan ħafna drabi minħabba tolleranza aktar rola kena emissjonijiet li kienu tlet darbiet aktar oljin minn 80 mg. Ġifi situazzjoni fl-Europa miex l-istess għal dawk eh, ċittadini e, Amerikani qed inħarsu lejn eh, diossidu tal-karbonju u diversi elementi oħra, imma rridu naraw li ma jkunniex nġis fl-atmosfera wkoll u għalek eh, l-industrija tipproponi xi ħaġa li hija realistika u li tikseb il-fiduċja tal-konsumaturi tagħna. Għanna niċċekjawhom dawn l-affarijiet, rridu nkunu ambizjużi wkoll. Grazzi ħafna. Oh, prego, un minuto anche per lei. Prego, Nicola. Grazie, Presidente. Più Grazzi President, ħafna drabi semmejna r wol tal-Unjoni biex tiġilet it-tniġis fl-arja. Qed nistendu li tiegħek fuq livell nazzjonali wkoll, imma dan għandu l-obbligi. L-inkjesta ta' Dieselgate għandha tibgħat messaġġ b'saħħtu ħafna sabiex issir l-inkjesta għaliex m'għandniex sitwazzjoni fejn hija l-Amerika Latina li qed tikser dawn l-standards għandna mm, nuru il-ksur li jkun hemm jew li sar biex nassiguraw illi il-proibizzjoni fuq il-defeat devices tiġi rispettata. Issa jkun għal minuta. Grazzi President. Qabel ma naslu għal karozzi li ma jħallux emissjonijiet, eh, jekk jaħmux bl-elettriku jew inkella eh, bil-idroġenu, irridu eh, nindirizzaw situazzjoni ta' bħalissa u insibu soluzzjonijiet sabiex il-limiti tan-nox u tad-diossidu tal-karbonju jiġu irrispettati. Irridu nassikuraw illi l-Euro Norm 6 tiġi applikata u taħt kondizjonijiet tal-laboratorju il-marka ta' tmelinti tiġi rispettata għaliex kien hemm reazzjoni fuq is-suq Amerikan u rridu nħarsu wkoll lejn x'qed jagħmel ħaddieħor. Il-punt importanti hu illi innaqsu it-tniġġis u nsibu mod ta' kif naqbdu il-partiċelli tan-nox u nibdluhom f'xi ħaġa li ma tkunx valinuża għas-saħħa tan-nies jew inkella li tniġġes l-ilma. Iġifieri rridu sorveljanza tas-swieq hawnhekk. Rridu nagħmlu kontrolli fuq il-post ukoll dwar ir-regolamenti u li RD jekk qegħdin nitkellmu fuq 130 km fissija jew 200 km fissija, din hija xi ħaġa differenti ħafna eh, f'termini ta' emissjonijiet u jiena nemmen li t-teknoloġija qed hemmhekk sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw xi ħaġa bħal aħna tkellimna eh, x'se nagħmlu fis-sena 2017 u anke fis-sena 2019 eh, valuri ta' limiti għal speċifiċi. Umbat, fl-2000 u 21 milligramma rridu nilħu dawn il-mili inkerra se nispiċċaw ħafna doħan fl-ibliet tagħna. nikom titkellmu għal aktar mid-doppju tal-ħin, qegħdin ftit kmini. Eh, jekk hawn xi ieħor li jixtieq jitkellem għandna xi ftit ħin. Mela, fidej il-Kummissarju, grazzi President, jiena nixtieq nirringrazzjakom il koll membri onorevoli ta' dan id-dibattitu, Onest onesti li kellna għanna għanijiet komuni illi eh, nuru dan l-iskandlu ta' defeat devices u niġbru l-aħjar konklużjonijiet minnu. Nimxu l-qoddim il-prinċipju ta' gwida tagħna eh, se tkun il-verità u trasparenza. Nixtieq ngħid li jiena se nagħmel dak kollu li hemm bżonn u nuża il-mandat u l-poter tal-Kummissjoni bħala regolatur u gwardjan ta' trattati biex nerġa' nikseb fiduċja fl-industrija. Ħankun onesta, ma rridx noqgħod nipponta subajja u nilab dil-logħba li għandna bħalissa. Irrid ngħidha b'mod ċare. Ma nistax ngħid mija fil-mija illi kollox se jkun ok u noqgħod niponta lej manifatturi partikolari għax m'hemmx evidenza. Jiena koll. se nkompli naħdem kif qed nagħmel bħalissa. Għalissa ma tdix poter legali biex insolvi kollox. Ħafna minnkom tkellmu dwar il-Uricles. Jiena nixtieq inkompli biex xogħol tal-Uricles, imma mandiġ bazi legali għalija għalissa jiena naqbel illi veru stramp il fċertu stat membri hemm eh, recalls mandatorji u foħrajn mem xejn din mandiġ tkun hekk, mandiġ nibqgħu Imma għal darboħra, għalek naħseb u nemmen illi l-istati membri bdew jifmu illi rridu inkisru ċertu prassi tal-passat, namluhom trasparenti u tuna eh, eh, l-informazzjoni teknika relevanti illi għanna bżon sabiex nistabilixxu sorveljanza tas-swieq illi se tkun ċavetta għas suċċess tal-futur. Jiena għandi bżonn impenn mill-Istati membri u minn għandkom ukoll naturalment ħalli bekk impoġġu affas koerenti, modernu, effiċjenti eh, għal eh, karozzi irrid inkun ċara, jien mhux qed nagħmel dil ħaġa kontra l-industrija, anzi bil-kontra, jiena kummissar responsabbli għall-industrija u rrid nagħmel da kollu li hemm bżonn ħalli l-industrija tal-karozzi eh, tiżviluppa u tiġi rispettata imma nispera li l-industrija tifhem ir-responsabiltajiet li għandha wkoll. Irridu nkunu Eh, ibsin mal-industrija nixtieq nuża il-kriżi li għandna bħalissa ħalli jkollna leġiżlazzjoni aħjar biex ikollna sorveljanza tas swieq aħjar u strutturi tas swieq aħjar. B'hekk l-industrija tkun tista' timxi f'dimensjoni tajba ta' prestazzjoni eh, fil-qasam ta' l-automobilità. Ma rridux noqdu nippuntaw subajna lej xurxin, nwaħlu f'xurxin, ma naslu mkien hekk imma bl-appoġġ tagħna u bix-xogħol tagħna se nkunu nistgħu nieħqu dawn il-miri għaliex eh, verament huwa l-ħin it-tajjeb dan huwa l-momentum li aħna rridu nużaw għal futur tal-industrija automobilistika tagħna. Grazzi ħafna lil kummissarju issa nixtieq ngħaddi il-kelma lir-rapporter l-eraturi ħalli jitkellmu huma. Grazzi ħafna President nir nirringrazzja l-kollegi kollha l-kontribut tagħhom. U nirringrazzja wkoll sur Verbandi għal xogħol li għanna qed nagħmlu flimkien u nispera nkunu nistaw nkomplu fit tini parti ta' dan l apport ċerta kollegi għallu eh, eh, għamlu referenza għal nuqqas ambizzjoni ta' dan il-rapport li aħna ftemna li ħajkun rapport eh, interim sakemm naslu nħabba li huwa rapport tekniku. Sur dans qal li m'għandniex nġildu bejnietna naqbel miegħek mhux dak li jippretendu ċittadini minn għandi li aħna niġġieldu bejnietna u minn ma notjenu xejn li flimkien inkunu nistgħu notjenu eh, l-verità biex flimkien namlu proposti biex ma nippermettux li dan jarda jiġri fil-ġejjini. Aħna ma nistux permettu li dan ikun rapport kontra tal-industrija, eh, rapport kontra l-impiegi, al kontrarju għandu ikun rapport favur l-ambjent, rapport favur l-settur tal-vetturi u rapport favor l-impiegi. Grazie ħafna del kulħat. Relatore, onorevole Gerber. Grazie, rapporter liħor għandu il-kelma l-minuta sur Brandi. Grazie, President. Jina nemmen illi Dan kien dibattitu li jinkoraġġina, dibattitu illi ma kienx biss dwar ir-rapport interim għax dan kien limitat għal proċeduri, kien dibattitu fuq is-sitwazzjoni kurrenti e, dwar l-istadju ta' investigazzjoni fil-kumitat tagħna. Għaliex huwa ta' inkoraġġament dan id-dibattitu għax jiena rajt right, eh, illi qed nifmu l-problema bl-istess mod Din hija sfida għal kollega tiegħi sabiex il-Parlament jasal għal konklużjonijiet komuni għal kulħadd, konklużjonijiet li jaqbel magħhom kulħadd. Għana wasalna nofstriq fl-investigazzjoni tagħna. Hemm ħafna li rridu ninvestigaw, ħafna evidenza li qatt iridu nsibu. Żewġ elementi nixtieq nuri. Nasab pisur Dans tkellem fuq l-ammont kbir ta' responsabiltajiet li għanna u għalli li ħafna ħrajn għamlu dil-ħaġa. Isu ħadd mu responsabli fl-aħħar mill-aħħar, il-Kommissjoni mhix responsabbli stati membri laqas, l-awtorit nazzjonali, ecc. U forsi hemmhekk qiegħda il-problema li qed naffaċċaw bħalissa rridu nassiguraw illi meta nħarsu lejn l-affarijiet inkunu nistgħu naslu l-konklużjonijiet għal-futur mhux biss eh, li jiġu riflessi fl-industrija tal-korazza ma f'politiki oħra wkoll. Naħseb li kien il-kollega Ivo Boletti li qal illi jekk inħarsu lejn ir responsabiltajiet hemm ħafna illi għandu x'jaqsam ma' l-inabilità tal-istati membri illi jieħdu responsabilità. Jiena nemmen illi din hija xi ħaġa importanti ħafna li qamet illum. Ħafna tkellmu fuq li wieħed isemmi minn qed jagħmel ħażin u jġalu jistħi imma il-kontabilità politika hija xi ħaġa importanti jmess. Forsi veru, hekk għandna nagħmlu, nagħmlu naming and shaming. Mm, ma nibżax minna, imma ġobni ħafna u koll, imma ħna qed inħarġu lej demokrazija b'saħħitha biex nibnuha fl-Ewropa. Ejja nkomplu naħdmu fuq dan. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa. Grazzi lill-kellima kollha l rapporters lill-Sinjura Kommissarju għal dan id-dibattitu il-votazzjoni fuq dan ir rapport eh, sir illum u s seduta terġa' tibda issa fil-nofsija.